Der Präsident! il Präsident. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Präsident war... Kollegi, il-President wasal fil hin? għaw nistaw nibdew anki jekk maġewx kollha l-partijiet interessati, għanna il-President, il-Viċ-President Barro, Kommissarju, eh, nittama illi l-Konsil jasal. Genommen. Das Protokoll der Nibdaw e, Nibdew il-ħidma tagħna il-minuti il ħidma tagħna il minuti tal biraħ ġew imqasma hemm e, oġġezzjonijiet il-minuti allura ma approvati. L-aġenda għandna llum starri tal-Kunsil Komissjoni fuq ripatriazzjoni ta' ċaqliq u ċaqliq ta' detenuti ta' Guantanamo u fuq l-użu allegat ta' pre pajizi Ewropej mis-CIA ta' trasportu detenzjoni legali tal-preġunieri. Għanna il-Viċi Prim Ministru Vondra mill kunsil Il-mikrofonu fidej il-Ministru Vondra. so